laqa tal-Kumitat tal bulo billi nilħu naħtru iċ-ċer. Kif tafu, is-Sinjura van der Leyen issa ħassir kommissarju. U issa rridu nivvotaw. U naħtru iċ-ċer ġdid. Nirrit ninħabbar sostitut. sur Braga ħajħos post is-Sur Kubirius, is-Sur Salini, Sinjura Nibler, Sinjura Tot, is-Sur Gurk, dakkolx minn ħata l-PP, issa minn ħata l-SND, is-Sur Zitl, jħu post is-Sur Kalenda, is-Sur Cheese, jihbost s-sur ħajzel. Signora Bilbao Barandika, Senjura Ber, s sur Kolik Ansip, s sur Flego, u bil-ħodur, Senjura Paulus, tiħu post s sur Bloss, is Karem, il-possessur Peksha, Signora Bilg, ħatiħu possessur Maljani, sur Klokken Klokenhaju Kożegnowski u sur Botenga ħajjieħu post Cornelia Ernst. Dak kollox. Issa na quorum. Allura nitlob għannomina il-kandidati. Kjoġbok. Iva, grazzi l tajba fissem li pipi. u l-sur Buzoj. Pala ċer ta' itre, grazzi ta' sew. Iva, jina nishtiq nippreżenta il-kollega Revoli Milan pala President. Grazzi tassew. Joël Milan. Kandidat taqbel. Taqbel jiġifieri Iva. So um, we have then to um, to take a secret bailout? Mela, n-vot segret? Nestu l-kard, għanna zewġ kandidati. Kif tafu, kull membru għandu vot wieħed biss. Aħna għanna distribuzzjoni li soltu hija IPP 57 il- Isir e sitta għuwa erba NI erba fl ewwel round il-kandidat maġġoranza assoluta mbagħad tibda tot il-voti skont kemm għandha favur. To go now to the to the to the vote. Yeah naddu għal-vot. Yeah, I just uh, remember that uh, uh, we vote from... Uh, from... net niftakar al mila u ahmar sul-buzoj ahdar. Ġviħdu għafsu buttuna li tridu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 għal darba ħra tafu x'min huma l-kandidati ġifi sew nivvotaw tajjeb wisq. Mela, f'kat ivvota lew tmalluq le. Għanna pipi zejjed. And now it's okay.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 Chairman, please take uh, your. Chair, jek jaġbok ġdijt jissajja unek u postok. Uh, thank you very much, colleagues. Uh, just... Grazie, colleghi. Permettu li namel sarja qasira ferm. L-ewwel net nixtieq nirringrazzjakom. Ngrazzi għal vot. Nista' nassertakom illi jiena nagħmel il-dmiri bħala President b'responsabilità un pen kbir. Ningrazzja t-tim tal-IPP Fitre, il-koordinatur Sur Eller tal-li nominani il-Koviċi Koordinatur Madam Carvajo u anki kollegi tiegħi mid-delegazzjoni tal-IPP Bog, Sir Bogdan u l-Blaga tal-li appoġġawni. Itre fil-fema tiegħi huwa l-iktar komitat importanti f'dan il-Parlament għax għandu samma l politika industrijali tal-Unjoni, politika ta' riċerka innovazzjoni, tal-spazju, enerġija u applikazzjoni ta' teknoloġija ġodda. Il-komitat tagħna għandu impatt enormi fuq il-ħajja ta' ċittadini tagħna ta' kuljum minħabba dawn l-affarijiet. Fuq il-votiġi tal-Kommissjoni ġimgħa li għaddiet hemm ħafna xogħol dimna u itre. Irid ikun impentana fil-bidlu tal- tal ideoloġija tagħna ma fl-istess ħin illi nibqgħu fit-triq biex nindirizzaw il-sinerġiji tagħna. Aħna rridu nibqgħu kompetittivi madwar id-dinja u rrid naraw li jkun hemm xogħol li jkun ta' dan il-kalibru. Aħna rridu li jkun hemm li jkun hemm tranzizzjoni ta' sistema enerġetiċi tagħna biex inkun nistgħu niksbu lan ta' dikormanizzazzjoni iżda importanti wkoll mhux biss illi nispiraw il-dinja imma li nibqgħu kompetittivi fi sikurtà enerġetika, xogħol u tranzizzjoni ġusta. Għaldaqstant kollegi jiena nimpenja ruħi biex naħdem magħkom biex nkun imsih fid-diskussjonijiet. Pala ċer jiena ħanaħdem biex nipproteġi l-kompetenzi ta' ITRE u nara li kunem bilanċ u pragmatizmu fil-kumitat u tul il-tmexxija tiegħi. Grazzi tassew. Thank you once again. We'll take a short break. Mela niqfu l-pawza qasira, nerġgħu ntaqgħu fl-10 biex nibdew il-ġurnata tagħna.